affarijiet legali. il sinjura Magdalena Alvarez informati bil-miktub li ġiet baħtura viċe-president tal-European Investment Bank beffett minn 16 ta' Lulju tal-2010 il-Parlament ħanota ta' dan l-appointment u skont l-artiklu 7 paragrafu 1 tal-att meta jiġu eletti rappresentanti tal-Parlament Ewropew permezz ta' Eh, vot universali u għalek eh, vakanti dan il-post mill-beffet mill-16 tal-ulju tal-2010. Ninformakom il-skont il-regola numru 3 paragrafu 3